Il-Salvator huwa pajis demokratiku u xewqa tiegħu hija li defendi l-ħajja. Dan il-pajis jixtieq jiddefendi l ħajja u qed jiġi attakkat mħabba din ir-raġuni partikolari. u rridu nwaqfuh da' irridu niddiskutu f'din l-awla mezzi pratiċi biex jiddefendu l-ħajja. Aħna l-Irlanda, l-Polonja u Malta dana jamluħ u Salvador qed tagħmel l istas ħaġa. Din il-liġi għandha tiġi msaħħa. Fil-Polonja aħna rridu nbidluha biex niżguraw illi f'pajjiżi ikun iktar żgur għal dawk li jridu jiddefendu l-ħajja eja nispeċaw dawn l-attakki kontra Salvador għax id-drittijiet tal bnidem qed jiġu diffiżi hawnhekk. Scott Cato issa. Għal-minuta. F'Settembru jiena mort fi f'ħabs, għamil zjara f'ħabs fi Salvator. U jiena kont xokata b'dak li rajt. Kienem nisa illi ġew li ġew li qegħdin il ħabsa li għamlu eh, interruzzjoni ta' tqila, ta' tqala. U speċjalment meta jkun hemm eh, dawn il- eh, dawn il-każijiet huma riżultat ta' stupru u jew inkella meta anki illi wieħed ikompli tala Eh, tkun eh, eh, teddida għal ħajja tal-istess mlidma. Aħna nafu illi l-gvern ta' El Salvador qed jaħdem biex itejjeb din is-sitwazzjoni waħda narfuh ix-xogħol tad-diplomatiċi Ewropej. Nittamaw li din riżoluzzjoni se ġib l-attenzjoni għal dawn in-nisa illi għandhom jiġu meħlusa mill-ħabsa kemm jistennew li jaslu dawn il-bidliet fil-leġizlazzjoni. <coughs> Grazzi, Signora Scott Cato. Issa sur Urban Crespo. Libertà Teodoro Vázquez. Grazzi ħafna, Iva, jiena nixtieq ngħid illi irridu neħirsu lil dawn in-nisa kollha li qegħdin fil-ħabs minħabba li abortew jew kellha korrew. Jiena naħseb illi hemm din il-projbizzjoni tal-abort f'dan il-pajjiż u rridu naraw li niġġedula din speċjalment hemmhekk anke f'pajjiżi oħrajn fejn hemm u projbizzjoni jew ristrizzjoni ta' tip ieħor jiena naħseb illi it-twaqqif tal-tqala huwa Eh, dritt tan-nisa u jorbotu kol madenjita tan-nisa jiena naħseb li l-ugwaljanza bej sessi ma tistax tinkiseb jekk aħna maħniex ħan permettu lin-nisa jkun jistgħu jiddeċidu li jagħmlu dak li jixtiequ b'ġisimhom u jina nixtieq li ngħid illi minnaħat tal-istati membri aħna rridu narfu id-dritt li kulħadd jikun jista jippjana il-ħajja tal-familja tagħhom u jiddeċidu huma fuq ġisimhom kemm fil-Salvador kif ukoll f'kull pajjiż madwar id-dinja. Grazzi. Kiitokset eh, Miguel Urban Crespolle. Grazzi ħafna eh, l-sur Urban Crespo, sal-Isnja Beserra. L-arbort huwa projbit eh, fil-Salvador f'kull każ anke f'każ ta' stupru, iżda jiena naħseb li qegħdin ikkastikaw lil dawn nisa daqs li kieku dawn kienu qattila. 30 sena ħabs qegħdin jingħataw Jiena naħseb illi kienem ħafna eh, zaza, kienem tfajla per eżempju illi kienet stuprata tifel twildila mejjet u xorta wahda spiċċat il-ħabs. Jiena naħseb li sentenza ta' ħasar li kienet eh, konfermata mal-imħallef irridu naraw u narfu li din hija inġustizzja. Qegħdin ikunu kastigati nisa illi qegħdin ibatu minn ħafna violenza. Dan huwa kastik għal dawk in-nies li huma verament vulnerabbli kastik fuq ieħor għal dawn in-nisa kemm minħabba illi aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa illi nwaqfu eh, li naraw li jkun hemm f'dawn il-pajjiżi iżda naħseb li l-proibizzjoni tal-abort din hija xi ħaġa li torbot ħafna mas-saħħa tan-nisa u drittijiet li għandhom. Jiena jiddispiċin ħafna li f'din l-istituzzjoni m'hemmx ftehim fuq dak li ntalab mill-ġnus maquda, ġifieri li jitneħħa il-proibizzjoni tal-abort f'kull pajjiż u li ħadd ma jkun ikkastigat minħabba li għamel abort jew korra. Grazzi. Grazie ħafna. L-Sinjora Besserja, sa Soraya Post. Grazie, President. L-autoritajiet salvadoregni nistaqsijom nista min intkom illi intkom biex tiddeċidu fuq il-ħajja tan nisa kif jista' jkun li korriment jiġi kriminalizzat. Aħna bħala parlamentari bil-valuri demokratiċi u rispetta drittijiet tal-bniedem nieħdu pass kontra l-ksur ta'kom l-istati u, u lanqas li knejjes mandom eh, dritt jiksru d-dinjità tagħna. Ġisimna u għatana u hija deċiżjoni tagħna jekk aħna nagħmlux interruzzjoni tal-tala jew le. Kull mara għandha dritt tagħmel din id-deċiżjoni. Aħna napoġġaw dawk in-nisa illi Eh, eh, ġew attakati b'dawn il-liġijiet. L-autoritajiet eh, ta' Salvador għandhom jilliberaw dawn il-nisa, għandhom jabolixxu dawn il-liġijiet illi jitolbu, illi l-isptarijiet jirrapportaw dawn il-nisa aħna edin nihdu azzjoni kontra kull forma ta' ksura, kontra drittijiet ta', drittijiet tal-bnidem tal-bnidem. Jiena bħala politika feminista jiena għandi solidarietà internazjonali mal-nisa kollha eh, biex jiddeċidu fuq ġisimhom. Aħna eh, smajna fuq Teodora Vasquez u l-appell tagħha ġi rifjutat. Allora, sentenza għal 20 sena l-ħabs tibqa u din hija verament ta' disgust fis salvador U li sur Jurek, inti tħossi li din hija ġustizzja 30 sena f'tarħabs imħabba f'dan, kif tista' dawn tikkonsidraw mara marajek bħala kriminali? Imiskom tistħu. Senjura Post, għaw eh, blu card lik. Sur Luke.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 inkomplu bil-lista tal-kellima. Kienem blukard card imma signora Post maċċettatiex. U issa signora Kozlovska Rajevic. Grazzi, President, Signori. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Salvador, pajjiż fil fl-Amerika Ċentrali. Fl-1988 kien hemm eh, proibizjoni fuq l-abort fil-liġi ta' dan il-pajis. U dan ifisser li anki jekk mara ġiet stuprata ma tistax eh, tagħmel abort. Fil-Salvador dawn il-liġijiet qed jiġu interpretati billi jiġu njorati l-prinċipi bażiċi tal-ġustizzja. Dawk il-nisa illi kellhom eh, tfal li twildu mejtin jew ġew stuprati eh, jiġu eh, konsidrati kriminali u qegħdin jiġu jirċevew sentenzi ta' ħabs. U din hija problema gravi għal kwalunkwe mara. Ħafna nisa joqtlu ruhom bidejhom. Is-suiċidi huma pjuttost komuni bejn in-nisa u ħafna nisa imutu imħabba ġa imħabba l-komplikazzjonijiet mediċi illi jiġu mill- tala. ħafna eh, jiġu eh, imħabba suspett ta' abort u ħafna nisa eh, laqas biss ma jmorru għal vista għant it-tabib. Jina nappella l-autoritajiet ta' Salvador biex jilliberaw in-nisa mill-ħabs peress li dawn in-nisa ma jistawx jiġu trattati bħal dawk eh, li huma ħatja ta' kwalunkwe reat skont standards internazzjonali. U nixtieq ngħid li sur Jurek illi l-liġijiet tal-Polonja qatt ma jista jkunu qrib dawk tal-El Salvador. U kull min jipprova ibiddel dawn il-liġijiet wasal għal eluf, mijiet ta' eluf ta' nisa joħorġu dimostrazzjonijiet fit-toroq. Is-sur Jurek jishtiq jagħmilek mistoqsija bil blukar Taċċetta? Iva. <clears throat> Grazzi, kollega onorevoli. Inti għada kif smajt illi il- il-tarbija ja parti mill-ġisem tal-mara hija propju parti tal-politika takom. u dina ħanħalluha hekk għaliex mintkomx tamlu reazzjoni. Em e, e, talbiet hawnhekk biex jiġu jiġu negletti id-drittijiet għal-ħajja. Kollega onorevoli, hemm tlet eċċezzjonijiet għal dawn ir-reliġijiet fil-Polonja u dan huwa propju dak li ma, ma jaħdimx fil-liġijiet ta' Salvador. U wieħed jista joħroġ bil-liġijiet illi eh, eh, illi jgħid li nisa huma propju eh, esseri umani. Grazie. Issa l-kelima fisem il-gruppi. Francisco Assis mill-ewwel grupp, mill-grupp eh, SND. Grazie President. Teodora eh, il-ħabs il 10 snin u għad baqala 30 sena. Xkull ma għamlet hija eh, eh, illi wildet tarbija mejta. U hemm nisa oħra fil-ħabs bħala. Fortunatament ħadna pożizzjoni qawwija fil-Parlament Ewropew għal kas taħħa u anki għal oħrajn li edin ibatu l-istess destin. Hemm 17 il-mara illi huma vittmi ta' sentenzi twal. Il-rabbja il tal-autoritajiet ġiet espressa eh, lejn l-autoritajiet u forsi tistaw jistaw jtejbu din is-sitwazzjoni. Nixtieq nibgħat messaġġ lil eh, poplu salvatarenji illi ixtiequ għajmu l kuxenza u qegħdin jitkellmu fuq id-dekriminalizzazzjoni tal-abort. E soċjetà ċivili għandha tifraħ illi irnexxila tippreżenta liġi fil-Parlament għal biex ikun hemm liġi fuq l-abort iktar deċenti, iktar umana. U nittama li l-awtoritajiet salvadorenji se javanzaw b'mod ċar f'din id-direzzjoni biex eh, neqerdu dan il-kastik inuman u krudili. Grazzi, Sur Assis. Signora Milnar. Fil-Salvator dawn il-liġiet ikkonsidraw in-nisa bħala inkubaturi. E, u għal din ir-raġuni imħabba e, e, korrimenti jistgħu jispiċċaw il-ħabs sa 8 snin u għall-aborti sa 50 sena. Din hija verament ħolma kera, ma fil-fatt hija realtà, realtà għal nisa din is-sena għal dawk f'din l-awla li ħossu li dena mhijiex affaritana u għedin fil-fat isalvaw il-ħajiet nistaqsikom kemm iktar nisa jridu jmutu qabel ma tifmu li dinja ħaġa ċinika illi edin toqtlu il-persuni u dan huwa verament eh, assassinju. Kiitos Rova Mlinar. Sitten Terry Reintke, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie ħafna, signora Minna. Signora Anka, minuta. Eh, Teodora u Evelyn u mażewċ nisa kienu qed jifacċaw eh, tbatija kbira f'ħajjita mhux biss ehm, eh, korrow iżda issa ġew eh, mixlijin għal til u ntbatu fil-ħabs għal ħafna snin għall awtoritajiet tas San Salvador. Ta' Salvador. Helsuhom ehm, eh, dawn in-nies li qegħdin jinsabu fil-ħabs minħabba li korrew għandna l-miżġonija dana li qed jiddaħħal fil-liġi ideoloġija u fejn hemm talba għal seta tal-patriarki fuq fuq il ġisma tal-nisa. Il-ġisem tal-mara hija tagħha u tagħha. U mux l-ġil jiddeċidu x'għandhom jagħmlu bih. In-nisa għandhom dritt għal-ħajja wkoll. Il-ġisem tiegħi id-drittijiet tiegħi. Grazie ħafna li signor Anka. Signora Garcia Perez issa. Carmen għanda 34 sena u ila xar snin il-ħabs, ila xar snin il-ħabs minħabba li tilfet li t-tifla taħħa fiħlas prematur u ma tawa l-autoritajiet legali 30 sena ħabs. Mux Teodora biss edha f'din is-sitwazzjoni, iżda kien hemm ħafna nisa oħra illi korrew jew tilfu l-wild tagħhom u qegħdin issa kastigati. Jiena naħseb li ma nistgħux aħna nneħħu l libertà tan-nisa, id-dritt li n-nisa jiddeċiedu fuq ġisimhom x'jagħmlu b'ġisimhom huma, irridu nirrispettaw drittijiet tal-bniedem u l-politika esterna u tal-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha dejjem tqis id-drittijiet tal-produzzjoni tan-nisa kollha madwar id-dinja minħabba li d-ġlieda tagħhom hija l-ġlieda ġlieda tagħna wkoll il-ġisem ta' kulħadd jirrappreżenta l-libertà u aħna maħniex ħanieqfu niġġieldu favur id-drittijiet tan-nisa kollha madwar id-dinja. Grazzi. Ja Perez, eh, sitten siirrymme catch the eye menettelyyn ja annan Grazzi signora Garcia Perez. Issa għal catch the eye. San issa Polczek l-ewwel net. <coughs> Grazie ħafna eh, tal-li tajtni l-kelma, Signora President. Meta Sir Jurek eh, spiċċa jitkellem, jina naħseb li kienet jitkellem fuq punt kompletament differenti, ma kien hemm fuq is-solidarjetà n-nisa, il ftehim li l-abbor spontanju jew li ikollok twellet eh, tarbija mejta hija ħaġa differenti kompletament. Jiena ovvjament minix favur wis eh, abbord tiegħu nisa Però għandi nieħu in konsiderazzjoni xi ċirkostanzi involuti li qed nitkellem nitkellmu dwarhom u bekk nixtieq nuri solidarjetà lejn dawn in-nisa fis-Salvador illi eh, intlaqtu minn din il-leġislazzjoni. U naħseb illi din l leġislazzjoni għandha tkun kondannata minn kull minnu raġonevoli hawnhekk ukoll li jinkludu il-dogmatiċi eh, pollakki Sur Polczek, il-Sur Malek Jurek jixti eh, blukat, taċċetta? Le, ma taċċetta, eh, ma taċċetta ħiex. Mela, Nikola Caputo, issa, grazzi ħafna President, dibattitu fuq l-abbord, dejjem ikun mistoqsija tal-kuxjenzi tagħna li huwa marbut mar reliġjon u mal-kultura u għandna konsekwenzi fil-leġislazzjoni kullim kif id-dinja iżda hemm linja ħamra li qatt ma naqsmuha id-drittijiet tan-nisa. Il-Salvador għandu l-liġijiet li siet restrittivi fil-rigward tan-nisa. L-opinjoni pubblika tal-tifla Hernandez Cruz ta' 16 sena li eh, qed tiffaċċa 30 sena għall abbord spontanju wara stupru fil-marzu tal-2019 fuq il-liġi fuq il-rapport fuq il-ugwaljanza bejn in-nisa l-Parlament Ewropew eh, tkellmet dwar il-drittijiet tan-nisa u servizzi fur il-saħħa sesswali u reproduttiva l-abbord sigur u għal il-ċaħta tiegħu u għal il-ċaħta tad drittijiet. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kull ma tista' biex jinħelsu dawn in-nisa fil-ħabs minħabba abbord spontanju jew involontarju. Grazzi. Grazzi, l Caputo. L-Onorevoli Maria, sissa. Grazzi ħafna. Fel Salvador. Eh, hemm ħaġa li tal-ħaġeb li tisseħ il-liġi tajt li anki tal-wax, anki fil-kazijiet tal-trabi li jitwildu mejta il-lom trid eh, tinżam taħt arrest. Nasab li kullħat jifem jifmu dawn. Mux possibli li tikkonsidra li kwalunkwe embryon li jitwilet mejet jew illi fejn l tkorri hija responsabilità tal-mara tal-om. Għanna dan il-kas karatteristiku ta' Evelyn illi ta' eh, sentenza ta' 30 sena ħabs għal għal etil u għanna iżiet minn 147 mara li intbatet il-ħabs għal dan raġuniet u bekk kulħadd dan il-Parlament għandu jaqseb jaqbel ma dan il-punt u għanna nikkondannawh. Grazzi ħafna lil Nestadu sunt jista' jitkellem issa. Grazzi ħafna President mill-1998 l-abort kien kriminalizzat u iżjed minn 100 mara ġiet mixlija u eh, inataw sentenza ta' bejn 30 sena jew eh, u 50 sena u ma jimportax illi huma perikolati jew illi ġew stuprati. Hemm eh, tifla li spiċċa 30 sena l-ħabs u Evelyn li għad fadal is-sentenza tagħha qudiema Importanti li nsejħu għal-libertà tagħhom u għal-bidliet leġlativi biex neħu din is-sitwazzjoni ma nix daqshekk il-botax fil-Kongress fis salvador hemm spinta biex jagħmlu dawn il-bidliet fil-liġi biex inkunu nistgħu ntejbu l-sitwazzjoni. Id-delegazzjoni tagħna qed jagħmlu xogħol tajjeb f'din direzzjoni importanti peress li l-elezzjonijiet se jsiru is-sena d-dieħla dina tista' tkun bidla reali dawn in-nisa jisa joħorġu mill-ħabs u ebda mara għanda tiġi mish li għax kella abbord. Grazie ħafna lill eh, onorevoli Urtason kellim wieħed li fadar. Signora President, mill-1998 l-abborġi kriminalizzat taħt kwalunkwe ċirkostanza, kwalunkwe marra sospettata tal-abbord anki jekkorrew tirriskja eh, 50 sena ħabs u pala konsekwenza ħafna nisa ġew mixlin u oħrajn eh, mietu minħabba komplikazzjonijiet tal-tatqala. Din il-liġi għet wassal għal ħafna tbatija għal ħafna nisa u l-familji tagħhom. Aħna il-biraħ deċidejna nappoġġaw il-deċidaw eh, li jappoġġaw fil-ordi tal-appell fil-sentenza tal-30 sena il-drittijiet tan-nisa u tal-bniet fil-reproduzzjoni il ċaħta tagħhom hija ksur tal-drittijiet tagħhom. Ah, għanna napelaw biex, Salvador dekriminalizzazza il-din il-liġi u nħedġu l-gvern biex introduċi moratorium fuq il-liġi attuali, għanna messaċ li dawn il-nisa l-lum mitkom waħedkom aħna edin maqom f'din il-battalja. Grazzi l-Onorevoli Khan Għandek eh, mozzjoni. Iva, President, għall-artiklu 164 tal-regoli tal-proċedura nixtieq nuża dan l-artiklu biex eh, nitkellem. Grazzi ħafna, President. Mela, niġbet l-attenzjoni tiegħek qed nirreferi għal Sinjura Soraya Postu, Sur Polċek, intkom qed toqgħodu fuq data mill-Amnesty International. Qed nitkellmu dwar organizzazzjoni illi ġiet dikjarata bħala eh, organizzazzjoni pro-abbort, favur l-abbort. din l-organizzazzjoni tikkonsidra eh, tarbija bħala jew fetus eh, xi ħaġa li wieħed jista' jneħħih mill-ġisem tan-nisa. Issimaw dak li qed jingħad mill-awtoritajiet tas-Salvador u toqdux fuq dan din il-propaganda kontra l-abbort Grazzi għal kommenti ta'kom l-artiklu 164 se nissimaw il-sur il, il, il, um, Vella il-Komissarju. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea daf sew is-sitwazzjoni fuq in-nisa tiġi eh, mixlin minħabba l-aborti fil-Salvador. L-Unjoni Ewropea ma tikkomment eh, tosserva biss fis-sitwazzjoni fejn il-sentenza massima tiġi applikata għal dawn in-nisa. Rispett għall-istat ta' dritt huwa wieħed mill-liġijiet fondamentali li l-Unjoni Ewropea bbażata fuq hawnhekk l-Unjoni Ewropea hija marbuta sew mal-preżenzjoni tal-innoċenza wkoll kif ukoll mal-appoġġ tal-prinċipji tal-proporzjonalità proċess ġustu l-għajnuna legali f'kull proċess legali. Biex insegwu l-situazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha kuntatti regolali mal assoċjazzjonijiet lokali bħal pereżempju il-Citizens Group illi qed jagħtu appoġġ lin nisa u l-bniet waqt il-proċessi tagħhom taħt l-istrument Ewropew għad-Demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem l-Unjoni Ewropea appoġġat l-lotja tal-għajnuna legali għal għall-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-nedem, il-skarsità tal-servizzi tal-reproduzzjoni fil- u tas-saħħa fil- Salvador hija eh, kwistjoni oħra fl-El Salvador. Hija kwistjoni wkoll tal-progress ewlieni biex intejbu d-drittijiet tan-nisa fil-pajjiż rispett għal u l-promozzjoni għal drittijiet tan-nisa hija fil-qalba tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea fel Salvador u lil minnem. Minnaħa tal-drittijiet tal-bniedem il-proibizzjoni totali għall-abort fil-Kostituzzjoni u l-liġi penali tal-Salvador huwa ta' tħassib, speċjalment meta n-nisa tal-, -tal tal- tal-ħajja tan-nisa eh, eh, tiġi perikolata. Hemm proibizzjonijiet oħra f'pajjiżi oħra f'pajjiżi f'naħat isfel tal-Amerika u il- eh, tilqa l-Unjoni Ewropea tilqa l-isforzi tal-gvern biex ittejjeb is-sitwazzjoni ammanti tan-nisa f'dan il-pajjiż fost inizjattivi oħra l-Unjoni Ewropea tat appoġġ lil l-program Kwida mijem il-Women City maħlu mill-gvern li ensaw biex ittejbu l-access tan-nisa għal servizzi tas saħħa fir reproduzzjoni u anke biex jipromovu il-, il is-seta ekonomika għan-nisa. L-Unjoni Ewropea tikkoraġixxi l-El Salvador u l-pajjiżi kollha konċernati minn din is-sfida biex ikomplu bil isforzi tagħhom f'din direzzjoni u qiegħda lesta dejjem biex tajn f'din il-kwistjoni. Grazzi. Grazie ħafna lill-Kummissarju Vella. Mela għanna sitt proposti għal rezoluzzjoni mill-gruppi politiċi se jkun hemm votazzjoni l-lum. Se nibdaw il-voti f'nofsinhar is-sessjonija sospiża dak il-moment. Grazzi.